li hawnhekk qed tgħid li jekk diġà iffirmajtix jiena imma jiena dan la diġà iffirmajtu jgħid il-President. Il-minuti ta' 15 Diċembru tal-2011 u 16 17 ta' Jannar 2012 kif ukoll il dokumenti ġew approvati fl-2011 issa huma disponibbli. Għaw xi oġġezzjonijiet ma jidhirx li hu l-każ għalhekk f'dan il-każ dawn il-minuti ġew adottati għalhekk jiena issa nista' ngħaddi għall pjan ta' ħidma tagħna. L-aħħar żviluppi tal-aġenda tagħna hekk kif ġew approvati mill-konferenza tal-presidenti fil-13 ta' jannar dawn ġew eh, ċirkolati u biftejn mal-grupp nixtieq nestendi il-grupp mit-8 sa' 9 l-lejla. Taqblu miħaj? U għalek, issa nix niproponi li aħna niproċedu għal voti.